sħan li huwa responsabbli dan. Grazzi ħafna kummissarju, nistgħu nagħlqu dibattitu fuq dan il-punt u issa nistgħu niftu il-dibattitu eh, l-aħħar dibattitu qabel il-votazzjoni il-istqarrija tal-Kummissjoni sitwazzjoni f'Ċili u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna ammanitarja. Nixtieq nerġa' nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju Potoċnik. Grazzi ħafna. Chairman, uh, membri onorevoli, uh, jiena et uh, namel din l-istqarrija uh, fissem il-Komissarju Ġorġeva. Għaliex qed nitkellem uh, minn floka għax il-Kummissarju għaslet fċili il-biraħ uh, l-10 ta' marzu biex iżżur dawk li ġew effettwati mit terremot reċenti u biex tiltaqa' mal-esperti tal-protezzjoni ċivili li għedin hemmhekk. Eżatt kif waslet fil-Santiago, il-Kummissarju eh, marret eh, lejn iż-żona l-iktar effettwata mit-terremot u tsunami, eh, Kostituzzjon Tonalka u Konsezzjon. Waqt iż-żjara tagħha il-tatma rappreżentati mill-Eko mseba zeret ukoll eh, il-base camp ta' ċentru ta' monitoraġġ PEMCO u kellha kuntatti bilaterali ma' awtoritajiet ċiljani tar-reġun. Il-Kummissarju Eva ter reprezenta il-President Barroso fl-inaugurazzjoni tal- fi Parisio iktar tard illum. It-terremot qawwi eh, u t tsunami li laqtu ċile Eh, sibt 27 ta' frar traġedja eh, ċifri reċenti juru li mill-inqas 528 persuna nietu u eh, qed nistennew li ċ-ċifra se tkompli tiżdied ħafna ġew affettwati id-dannu kien enormi u xi nofs miljun dar ntlaqtu Il-Vice President, eh, il-Baronessa Ashton, talbet eh, u tat il-kondoljanzi daħal il-Prim Ministru l-Vitmi u li jahna l-essi li natu lajnuna u l-appoċ. ċala darba l-aħbar ħarġet ta' terremot eh, il- kienem tweġiba minn Response u il- dawk protezzjoni ċivili avżaw l-istati u l-MIC u kol ħadem waqt minn il ġimgħa u dan eh, irċeva rapporti fuq eh, kemm kien kbir it-terremot u identifika l-assi li setgħu jintbatu. Il-Kummissarju Ġerġieva direġiet l-operattivi eh, Numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea notifikaw l-MIC ta' lajnuna li intbatet jew li kienet offerta um, inkluż il-personel ta' mir li diġà ntbat minn Spanja, Franza, Ġermanja, Renju Unit, għajnuna um, wkoll mill-Landa u Renju Unit u um, generators u kien li jistgħu jintużaw mill-Slovakkja eh, l-Awstra pajjiżi oħra. L-awtoritajiet ta' Ċili għallu eh, li eh, aċċettaw l-għajnuna mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sistema ta' għajnuna umanitarja ġiet imnedija fi Brussell u fl-uffiċċju reġjonali li jkopri l-Amerika Latina finanzjament fast track bil-kapacità eh, li tingħata l-għajnuna immedjata dawn ġew ikkuntattjati u n-nies intalbu li jivverġjaw lejn il-żona fejn kien hemm it-terremot meta kien hemm l-ewwel opportunità li jagħmlu dan. Ftejmiet dwar qotja eh, umanitarji sa ġew eh, ikun Ra konklużi minn ma' Medicine San Frontier Franza biex ikun hemm servizzi eh, organizzazzjonijiet eh, pan-Amerikani u kol u il-Red Cross tal ġermanja biex eh, eh, jingħata il ken ikel u essenzjal li għandhom xjaqsmu mad djar. Żewġ esperti li waslu ċilli nhar it-tnejn l ewwel ta' marzu dawn intbatu biex wet u valutazzjonijiet tal-ħtiġiet u jiltaqgħu mal awtoritajiet u l-imsieħba potenzjali ta' implementazzjoni. Żewġ membri tat tim waslu il-ġurnata ta' wara, mbagħad il-ħames persuni naqdet magħhom ħames tiem wara. Mekanizmu eh, ta' protezzjoni u hemm tim ukoll erba qed fi fiż-żona ta' terremot fiċin Konsepzjon u tnejn huma bazati fi Santiago u qed jaħdmu mal-awtoritajiet sabiex jikkoordinaw it-tweġiba tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-esperti eko umanitari u t-tim għal protezzjoni ċivili dawn qed iwettqu valutazzjonijiet konġunti ħafna aġenziji eh, tal-Unjoni Ewropea u kollet jaħdmu hemmhekk fi zoni l-iktar imlata. Grazzi. Commissioner, now I will... Grazzi Kummissarju, issa ser nabdil l-kelma li kelliema mill-gruppi politiċi tagħna l-ewwel is-Sinjura Stifler sem il-PPE. President, Kummissarju, kollegi, kif diġà intqal, terremot ġewwa iċ-Ċili u il-saħħa tiegħu li kienet ikbar minn tal-ħajti mbagħad ġie segwit minn tsunami qatel inqas nies minħabba li kien hemm avviżi minn qabel u din is-sistema ta' avviż minn qabel ħadmet tajjeb. Dan kien grazzi għall popolazzjoni kif ukoll għal appoġġ sħiħ. Aħna nilqgħu l-intervent tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri. Il-ċentru follow-up tal-Unjoni Ewropea ġie attivat immedjatament u ttieħdet deċiżjoni umanitarja biex tingħata għajnuna umanitarja mill-ewwel kien hemm 3 miljun euro li ġew mogħtija immedjatament u l-esperti intbatu mill-ewwel fir-reġun biex jevalwaw is-sitwazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lill pubbliku għar reazzjoni immedjata u wkoll il-reazzjoni tal-Kummissarju Ġorġeva li marret iżdur il-post. Kien hemm seba' avvenimenti eh, dawn huma essenzjali ħafna biex isalvaw il-ħajja tan-nies u jnaqsu ir-riskju u dan huwa kollu grazzi għal preparazzjoni tajba tal-bini eċċetra, li jkunu tajbin għas-sitwazzjoni aħna rridu kunu qogħdu attenti għal riskju fil-gwart ta' dan ta' dawn id-diżastri. Rridu nippreparaw tajjeb għad-diżastri u rridu naraw kif se naqsu l-effetti tagħhom u nipprevenuhom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Muniz. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq naqsam is-solidarjetà tiegħi ma l-gvern u nies ta' ċili għad-diżastru li sar fis-27 ta' frar. U Kienem u koll bosta xok soħrajn wara madwar 200 minnom. jien ukoll nixtieq mm, nirringrazzja li daw kollha li għenu l vittmi u lin nies l post Ovvjament in-nies ta' Ċili kienu e- qed jifaċċew tajjeb din l-isfida ċten ringrazzja wkoll il-Gvern ta' Ċilji Italja ta' daqshekk malajr wara li sar dan it-terremot li kisser l-infrastruttura u l-bini u wkoll il-Gvern kien responsabbli ħafna fir-rigward ta' l-identifikazzjoni ta' bżonnijiet li kien hemm x'tib ta' għajnuna kien hemm bżonn. Fir-rigward tal-komunità internazzjonali eh, mm, u għacċar li ċili għanda relazzjonijiet tajba ma' pajizi oħrajn u mal-ġirien. il-President tal-pajis uh, u qed jaħdem ħafna tajjeb mal-pajis tal-Unjoni Ewropea, uh, ċilje taħdem ukoll mal-OECD, ser jkun hemm ħafna spejjeż fir-rigward tal- Eh, ta' dan l-avveniment ta' madwar 20 miljon dollaru dan wieħed minn ħamsa tal-GDP ta' ċili u allura rridu naraw se nagħmlu biex issir issir rekostruzzjoni ser ikun hemm bżonn ta' loans internazzjonali u li IB issa firma ftehim ma' ċili u ser ikun jista' jipparteċipa fil-finanzjament ta' proġetti ta' rikostruzzjoni. L-Unjoni Ewropea ta' il-Presidenza Spanjola bniet metodu ta' koordinazzjoni għal għajnuna umanitarja. L-Unjoni Ewropea taħt il-Presidenza Spanjola stabiliet metodu ta' koordinazzjoni għall għajnuna umanitarja taħt il-Nazzjonijiet Uniti u kol għajnuna għall effetti ta' wara il-terremoti. U kol il-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea għall għajnuna umanitarja li se tkun preżenti fil ġanet li ġejjin. U kol għajnuniet li qed jingħataw l Ħajti aħna rridu nagħmlu dak kollu li biex ngħinu lill persuntaċi li grazzi. Barandika for two minutes. Is-Sinjura Bilbao Barandika għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Solidarjetà ma' pajjiż li iffaċċja katastrofi bħal taċċili għandha tkun ħafna iktar minn sempliċiment kliem. Aħna smajna ħafna kliem diġà illum. Però iċ-ċili kien pajjiż li tażili l-Ewropej hemm komunità ta' discendenti eh, mill-Pajjiż Bask li kienu emigraw snin ilu għal raġunijiet politiċi u allura issa aħna irridu nieħdu azzjoni għajnuna li ħanu ruhom. L-Unjoni Ewropea tlattat immedjatament 3 miljun euro biex eh, jgħinu eh, lil din iż-żona. Il-rappresentant Oli Sinjura Ashton u l-Kummissarju u kol b'mod tajjeb ħafna u immedjat u issa qed jaraw x'hemm bżonn fil-post. Jiena jkolli ngħid li s-sistema ta' protezzjoni ċivili ħadmet tajjeb ħafna u kien hemm kooperazzjoni tajba bejn aġenziji differenti wkoll. L-Ewropa kienet kapaċi tikkonsolida r-rwol tagħha bħala eh, plera u lini fuq l-istadju intern f'stadju internazzjonali u kellha rwol importanti u ewlieni fil-koordinazzjoni tal-għajnuniet mill istadju u mir-reġuni varji. Nixtieq nenfasizza dak li qal il-President għax u wera li kien Mexej, ta' veru. fir rigward ta' din il-krizi. Nishtiq ukoll naqsam is-solidarjetà ta' tiegħi ma' Ċili nappoġġa l-operazzjoni kollha li qed isiru nagħti l-kondonjanzi lil dawk il-528 persuna li mietu u l dawk kollha li tilfu djarhom. Fi żjara qabel elezzjonijiet aħna morna naraw din il-parti tal-pajjiż u rajna li dan huwa pajjiż li huwa modell ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fin-naħat isfel tal-Amerika. Ejjew nassiguraw li dan allura dan il- il-terremot ma jagħmilx din il-ħsara li kienet ma jagħmilx sara u joqtol dak kollu li kien inkiseb. Kellim li miss, grazzi ħafna, nixtieq nirrepet il-klim ta' dawk li qalu ta' dawk li tkellmu qabli, irridu nuru solidarjetà mal-persuni ta' ċili u mal-istituzzjonijiet ta' dan il-pajjiż li huma eh, rappresentati mill-President Bexele u il-President elett eh, Sur Pinerero. Kif ta' spiss jiġi f'dan il-każijiet, diżastri naturali ma jatux kas tal-ħsara li kunu se jagħmlu u allura jintlaqtu ħafna nies u speċjalment dawk foqra, allura jrid noqogħdu attenti biex ngħinu lil dawn il-persuni foqra u dawn iż-żoni tfejjem il-faqar. Irridu miżuri ta' rikostruzzjoni mhux biss wara li jsir id-diżastru, iżda rridu nażbu wkoll fatt ta' kwistjonijiet strutturali. Hawnhekk hija domanda tiegħi, Kummissarju, jekk tippermettili nixtieq nkun naf dwar l-karta ta' strategija tal-dokument ta' strategija ta' madan il-pajis. 41 miljon euro ġew allokati għall 2007-2013 u kemm ser jintużaw minn dawn il-flejes għall-infrastruttura, għat tisir tal-infrastruttura mod partikolari, it-torq trasport, etc. Kemm ser, ser flus biex l-istruttura tal-djar li għadhom wifqin titjib u biex bekk u koll nevitaw riperkussjonijiet eh, futuri u bekk iċli tkun preparata għall impatti ta' dizastri naturali fil-futur. Kem ser jintużaw fondi għal dan il-an? Grazzi. Is-sur dan il- Il-terremot ħalla ħafna nies bladjar, bladar, għanna rridu nuru solidarjetà ma dan il-pajis u rridu niftakru li hemm nies li għat mandomx aċċess għal ilma nadif u affarijiet bażiċi. Hemm ukoll ser ta' djar u ħwienet f'dan il-pajis. Allura irridu naraw kif ser najnu lin-nies. U rridu noqogħdu attenti li dan is-ser ma jsirx u min jagħmlu jiġi ikkastigat. Irridu ngħinu li ċittadini u niftakru li hemm zoni f'dan il-pajjiż li tantu ma remoti li lanqas qed jingħataw biżejjed għajnuna. Aħna nabżon bżonn iktar għajnuna mill-Unjoni Ewropea rridu ntejbu il-mekkanizmi ta' għajnuna lil dawn il-pajjiżi li qegħdin jintlaqtlu minn diżastri nazzjonali. Hija xada tajba li nuru solidarjetà, però il-klim miħux biżejjed irridu ngħinu lil dan il-pajjiż anke fil-futur. Is-sur Provera. Grazzi, President. Nixtieq naqsam is-solidarjetà tiegħi ma' daw kollha li ġew affettwati minn dan id-diżastru. Għadhom qed isiru d-diżastri fuq skala kbira, speċjalment fir rigward tat terremoti. Kien hemm infrastruttura u bini li ġie distrutt u kien hemm eluf ta' mwiet. Allura aħna rridu naraw kif ser nikkoordinaw l-awtoritajiet u wkoll il-servizzi ta' eh, interventi biex nevitaw affajt ta' dan it-tip. L-Unjoni Ewropea interveniet kmini sew u kienet kapaċi tikkopera mal awtoritajiet lokali u jkollha reazzjoni effettiva din is-sitwazzjoni. Illum fil-stampa edna li ftit mill-għajnuna umanitarja li natat lis somalia ġiet misruqa mill-imsieħba lokali u anka mill-istaff ta' Nazzjonijiet Uniti u minn xi nies fil-Moviment Iżlamiku. Allura rridu trasparenza kif suppost bil-mod ta' kif dawn il-fondi jiġu miġbura u kif jiġu imqasma lil popolazzjoni dawn il-fondi. Għaliex il-ġenerozità m'għandix tiġi imminata għandna nkunu stretti u nikkontrollaw l-affarijiet sewwa ħafna biex ma jkunnemx ser. B'mod partikolari meta dawn l-għajnuniet jingħataw lil pajjiżi daqshekk il-bot. Is-Sinjura dot għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. In-nies irdi jisimaw li kiena majnuna pozittiva li lin nies Ċili, aħna iva tlaqatna minn din il-dawla affarijiet kollha li qegħdin jiffaċċjaw. Il-Kummissjoni Ewropea hija gburija minħabba li tat għajnuniet kbar eh, għajnuna manitarja kbira, qed prezerva l-ħajjiet, t-tati eh, għajnuna lil minu blazar f'rigward ta' dizastri naturali. Però mumiex il-flejes tal komissjoni li qegħdin jingħataw huma il-flus taċ-ċittadini ta' 27 stat membru. U fi żmien ta' kriżi ekonomika, kull pajjiż individwali għandu jiġi rikonoxxut għal dak kollu li qed jagħmel u forsi għandna nirrikonoxxu, il-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi s sagrifiċċju ta' dawn il-pajjiżi. Mhijomx l-elit jew inkella il-politiċi fil-Berlimo li qed jagħmlu dan ix-xogħol iżda qed jagħtu din lajnuna huma ċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jgħinu. Dawn in-nies għandhom bżonn ukoll l-appoġġ tagħna fl-istabiliment ta' strutturi demokratiċi u kredibbli. Għandhom bżonn jibnu soċjetà ċivili ġusta. Għandhom bżonn ukoll l-għajnuna tagħna u l-onestà tagħna fejn aħna nurruhom fejn tkun qed issir ħsara jew l-affarijiet mhux qegħdin jimxu kif suppost. Għaliex hawn nies li għadhom qegħdin jgħixu fil-faqar u għandhom ħafna nuqqasijiet. Grazzi, Sinjura Dodds, Is-Sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sur President. Dawn id-diżastri naturali riċenti fiċ li ġew wara l-katastrofi tal-Ħajti waslu għal nimwiet ta' ħafna nies u U waslu għal ħsara fl-infrastruttura b'mod partikolari fi żona ta' konsepzjon. Allura nixtieq nuri s-solidarjetà mal-vitmi għanna rridu nejnu l dawn il-pajizi li maħħom għanna uh, eh, rabtiet speċjali. Dan il-reġun u koll jgħat uh, eh, f-situazzjoni ta' zvilup dinamiku ħafna. Hemm ukoll eh, ftehim ta' assoċjazzjoni li daħal fis-seħ fl-2005 bejn dan il-pajjiż il-Komissjoni Ewropea għandha pjan strateġiku ta' żvilupp għaċ-Ċili u dan ikopru l-perjodu ta' bejn l-2007-2013 u jipprovdi għal possibilità ta' pajjiżi mill-Amerika Latina li jużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea għal programmi tematiċi u reġjonali. U għallura ħna rridu niprovdu appoċ immedjat u dak kollu li ntqal illum il-Kummissjoni kien inkoraġanti ħafna, però ħna rridu nenfasizzaw il-fatt li minħabba l-konsegwenzi li faċċa dan il-pajis irridu nassistu fir rikostruzzjoni tal-pajis u aħna wkoll għandna bżonn natu l-appropriazzjonijiet neċessarji ma l jista' jkun. Grazzi. Our next speaker. Grazie, Sur Guerrero għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nesprimi l-solidarjetà tiegħi ma' żewġ miljun persuna u din is-solidarjetà ġiet espressa wkoll mal-ċittadini ta' Haiti, Turkija u l-Peru li wkoll sofru minn diżastri naturali dal-aħħar. Is-solidarjetà hija l-istampa ewlenija tal-Unjoni Ewropea valur importanti u għalhekk irridu naraw li nofru din is-solidarjetà wkoll fil-ġejjieni. Iċ-Ċili fortunatament huwa pajjiż li għandu kapaċità kbira sabiex ikun jista' jwieġeb għal dawn ir-reperkussjonijiet ta' dan id-diżastru naturali. Iżda f'pajjiżi oħrajn fid-dinja dan mhux il-każ u għalhekk irridu nirriferu għall-istrateġija Ewropea għall-għajnuna umanitarja aħna nistgħu nkunu aktar effettivi, naġixxu aktar malajr u jkollna sistemi aktar effiċjenti. Madana kollu, rridu nieħdu deċiżjonijiet xierqa u nimxu fid-direzzjoni tajba. hija din it-triq li rridu nieħdu? Rridu nikkoperaw bejn l-istati membri differenti sabiex ikunna aġenziji tal-għajnuna umanitarja li koordinaw aħjar biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tikkoordina ma' imsieħba oħrajn li jipprovdu l-għajnuna umanitarja, partikolarment il-ġnus maquda. Barra minn hekk għandna bżonn koordinazzjoni aħjar bejn l-atturi militari u dawk umanitarji. Irridu nisguraw li jkun hemm sigurtà għal popli li jkun affettwati mid diżastri naturali biex bekk jkun hemm imparzjalità u indipendenza għal għajnuna umanitarja f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġi internazzjonali fil-ħarsin tiegħu. Jekk irridu tweġiba għal kriżi eh, bħal din rridu naraw li l-operazzjonijiet esterni tagħna jkunu jimxu tajjeb u għalhekk għandna bżonn aktar riżorsi ekonomiċi. Jekk nagħtu ħarsa lejn rapport Barnier naraw li hemm rieda biex nkun nistgħu nimxu fid-direzzjoni tajba. U għalhekk għandna bżonn koordinazzjoni aktar mill-qrib u aktar aħjar bejn l-għajnuna umanitarja u l-politiki ta' rikostruzzjoni. Grazzi, il-kellim Mr. Sur Higgins. Grazzi, Sur President, u jiena naqbel ma dak kollu li qal il-rappresentant tal-Kummissjoni. Jiena smajt li il-Sinjura Ashton ħatati 3 miljun euro li mi huma xej meta qabla ma' devastazzjoni kkawżata mid diżastru naturali. Erba ġemati ilu konna diskutu fuq il-ħajti u l-lum edin diskutu il-maltempata ta' Xintia u anki il- terremot li seħ fil-ċili ġimata ilu. Kienem teżiza ta' 6.6 fuq l-iskala Richter u għalek il-konsegwenzi eh, huma ħorox ħafna. Hemm 500.000 dar li ġew miġrufa u għalek rridu bżonn li nejnu lil dawn nies. 540 persuna approssimatament huma mejta u għalek rridu nejnu lil dawn il-familji li sfaw vitmi Qegħdin nitkellmu dwar 22 biljun euro li huma l-konsegwenza ta' dan id-diżastru naturali, u rek irritu nagħtu l-kontribut tagħna. Għanna Trattat ta' Lisbona u nafu li meta aħna ċħadna il-trattat l-ewwel referendum aħna għedna li eh, nkunu nistaw nejnu li dawn il-popli li jkunu quta minn diżastru naturali. Rajna li kien hemm jnejma fil-Ħajti iżda rissa rridu naġixxu fil rigward Ċili rridu flus, ilma tajja pa' xorb u anki li nqajmu l-ekonomija fuq saqajja mal-ajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi, Sur Higgins. Issa l-proċedura KHDI qed nara li Sur Dezmera jixtieq jitkellem. Grazzi, President. Jiena tkellimt ma' Senatur eh, Pizarro li ġi maħtur elett bħala president ta' Senat huwa qiegħed eh, fi ftehim u fqbil magħna li jitkellem magħna u għalhekk aħna rridu li waslu r-rikostruzzjoni malajr kemm jista' jkun f'dan ir-reġun. Għalhekk nixtieq nferraħ Infaħħar eh, lill president tax-Xogħol siwi li għamel wara d diżastru naturali li seħħ fil-ċili kien hemm it-terremot u anki eh, tsunami f'Konsepzjon, Buko u Valsepsjajo. Il-ċittadini ta' ċili nemmen li jistaw jelbu din is-sitwazzjoni tremenda li laqtitom bħal mamlu qabel u għalek nati il-faraċ tijaj u s-solidarieta lil dan il-pajis. Grazzi. Grazzi, Sur Peter. Grazzi, President. Jekk natu ħarsa lejn il-terremot 8.8 fuq il-skala Richter rridu ngħidu li il sindku ta' Konsepzjon għamel xogħol siwa ħafna 24 sija wara il terremot L-awtoritajiet reaġixxu tajjeb ħafna fir rigward il it-terremot iżda nħoss li xorta waħda żewġ miljun persuna e, intlaqtu u għalhekk lajnuna ma waslitx fil-pront minħabba raġunijiet loġistiċi in-nies ma jimdomx ikunu beżana mill-teżiżiet wara terremot iżda rridu jimxu l-qoddim. Il-ċili titiżgura li l-popolazzjoni tagħha tkun tista' titratta bil xokk ta' wara l- ta' wara effett traumatiku bħal dan u bekk rridu ngħidu li 24 sija huwa żmien twil wisq wara li diżastru naturali dan jolqothom u għalek rridu niżguraw li nkunu aktar effettivi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nixtieq ngħid lill-Kummissarju Potocznik biex iwieġeb uħut mill-punti li tqajmu. Honorable members. Grazzi, membri onorevoli tal-Parlament, grazzi għad-diskussjoni. Aħna kollha konna mil-quta minn dan id-diżastru naturali u man u aħna Wġibna bil-mekkanizmu ta' ħarsin ċivili tal-Unjoni Ewropea u għalhekk wassanna għajnuna u kooperazzjoni malajr wara li kien hemm terremot. Kien hemm ħafna għajnuna li ingħatat mill-Istati membri u din kienet importanti ħafna. Barra minn hekk kien hemm azzjonijiet umanitarji oħrajn Jien nixtieq insemmi iżda li nhar it-tlieta f'Lussemburgu il-Bank Ewropew għall-Investiment bħalma semma membru firma ma'Ċili ċili ftehim ta' assoċjazzjoni biex ikun jista' jgħin lil ċili Dan jisħaq ir-relazzjonijiet tajbin li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u Ċili u aħna nistgħu nkomplu nsaħħu l-isħubija tagħna. U importanti li dan namlu għaliex il-EIB jista' jkun għodda addizzjonali tal-Unjoni Ewropea biex nkun nistgħu ngħinu li ċili fil-sforzi ta' kostruzzjoni li diġà qegħdin iseħħu fil-pajjiż. Fir-rigward l-istrateġija għal pajjiż ta' ċili, aħna tajna 25 eh, miljun euro fil-bidu u fadal 15.6 miljoni li fadal biex ikunu jistaw jenataw. Nofsom għandhom jenataw għal-kozjoni soċjali u l-oħrajn għall-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. Aħna għedna li ħanatu l-flejes minn floka rikostruzzjoni bil ma l-autoritajiet ċileni iżda u koll tista tiġi eh, motija, daw il-flussi sew jiġu motija fuq iż-żewġ titli. Għalek ma kienx hemm talba minnaħa tal- tal-pajis biex nkun nistaw nejnu fil-rikostruzzjoni. Iżda xorta waħda għenna. Aħna ħana tu priorita ewlenija biex nkun hemm evalwazzjoni u kwantifikar tal-ħsarat u biex nkun nistaw waslu l-isforzi li jkunu meħtieġa. Il-Kummissjoni hija lesta li tikkonsidra kwalinkwa talba li tista' tkun ġejja fil-ġejjieni palma semmejt iktar kmini fil-rigward il-Bank Ewropew għal-Investiment nistgħu naħdmu fiċili b'istrument ieħor li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Nixtieq infakkar ukoll dak li semma minħut minnkom li ċili huwa eżempju tajjeb għall-iżvilupp, huwa kreditur net meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn fil-Amerika Latina il-Ministru li marf il-post saħaq li fit-traġedi li laqtu l-pajiz oħrajn fil-reġun eh, huma fiċ-ċili għandhom u koll rizorsi tagħhom din id-darba. Għal daqstand biex nikkonkludi, nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea li aħna popli, reġuni u pajjiżi Għedin naħdmu, għedin nġdu ħabel wieħed mal-ċili biex ikun jista'ffrontaw dan il-dizastru. U hekk għandu jkun il-mod ta' aġir f'dinja ċivilizzata u maħna. Grazzi. Thank you very much, Commissioner, colleagues. Grazzi, Kommissarju, nala id-debattitu u naġġorna s-seduta sa' nofsenar ma ta' jkun hemm il-votazzjoni. Grazzi.